kampanja dwar it-tilqima li xinkella dan ix-xogħol kollu li għamilna f'taqstant qasir żmien ikun għal xejn. Grazzi ħafna. Grazzi lil kulħadd, b'hekk aħna nikkonkludu dan id-dibattitu. U għanna l-punt issa li jmiss. Għanna mistoqsija orali l-importazzjoni ta' tadam mill-Marokk. L-ewwel kellima fuq lista kollega Mazzoni. Yes, it's okay. Grazie, President. Grazie, President, skużani. Iva, għawnek għanna mistoqsija bil-Komitat tal-Petizzjonijiet u tana juri kemm il-Komitat tana ma kienieċ sodisfatta bit-tweġiba l kummissjoni Eżekutiva tat dwar il-kwistjoni imresqa mill-Federazzjoni Espanjola ta' Assoċjazzjonijiet għal produtturi u esportatori ta' frott, ħaxix u pjanti. Il-Kommissjoni, il-Komitat, foka l-attenzjoni tiegħu fuq ir-responsabilità tal-Istati membri fil-mekkanizmi tal-fissar tal-prezzijiet minajr ma kienem konsiderazzjoni għal punt speċifiku li tressa mill komitat tal-petizzjonijiet iġfiri irregolaritajiet fl-importazzjonijiet tat-tadam u ħaxix ieħor mill-Marokk. Din ir-regolarità fil-fatt ukoll ġiet innotata wkoll fil-passat mill-Olaf, l-organizzazzjoni ta' kontroll illi ra illi kienem applikazzjoni mhux korretta tal-metodu ta' tnaqqis eh, u dana eh, ċertu regolamenti fejn naraw li għanna tliet metodi ta' kalkolazzjonijiet u allura konsekwenzi huma Illi um, u kol kompetitivita irregolari u ksur tar-regoli tas u wkoll e, bil mot il-mod qegħdin naraw li l-produtturi Ewropej u l-esportaturi Ewropej e, tisibu e, ruhom qudiem sitwazzjoni ta' allarm fi Spanja, Portugal, Franza u l-Italja. U allura il-Kummissjoni qed tinnegozja ftehim bilaterali ieħor mal marok u f'dan il-ftejim jider mill-ġdid li miex qed is dawn eh, dan din l-informazzjoni allarmanti u tkompli fuq il-triq tal-implementazzjoni ta' importazzjoni tal-Marok mill-Marok lejn l-Unjoni Ewropea li mhuwiex regolamentat u mhux qed jirrispetta l-liġi Ewropea. Jien nħoss illi dan huwa suġġett li rridu nikkonċentraw fuqu suġġett illi iqis ukoll u jorbot ma um, sensitivita partikolari għal dak li għandu xaqsam u koll il-flussi ta' migrazzjoni, xaġa li għetni dibattu tan l u koll, għalix għanna dawn iċ-ċittadini li għedin eh, li ġejjin anki mill-Marok, mill-kosti tan tramuntana tal-Afrika u dawn ħafna drabi f'pajjiżna u fil-fatt kena eh, s-situazzjoni ta' Rosarno, eh, din hija xi ħaġa li tagħmel impatt kbir fuqna u allura għandna diffikultà biex nilqgħu dawn il persuni iżda għandna diffikultà wkoll bħala Unjoni, partikolarment l-Italja, biex aħna natu prospettivi tajbin ta' xin illi naqsu il-potenzjali eh, eh, tal-produzzjoni agrikola ta' pajjiżi bħal Franza, l-Italja, l-Portugal, Spanja, li bħalissa għaddejjim diffikultajiet kbar u dan ovvjament kifet qed joħloq ħafna ħsara. Jiena xtaqt nisma' mill-Kummissjoni bat tagħmel dwar din is-sitwazzjoni. Grazzi. Commissioner, you have the floor.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 Thank you very much. Grazie ħafna, Sur President. Jek permetti li se niprofa nwieġeb għad diversi mistoqsijiet li tqajmu f'din il-petizzjoni, nirringrazzja li Sinjura Mazzoni tal-li semmetu għajmet dan il-punt sabiex aħna niċċaraw il-pozizjoni tagħna dwar din il-kwistjoni. Iżda qabel xejn xtaqt nassigura l-Kamra li aħna qegħdin nagħmlu monitoraġġ ta' kwantitajiet ta' tadam importati mill-Marok u dan billi nagħmlu sistema ta' cross-checking abbażi ta' sqarrija tal-kwantitajiet importati mill-operaturi tal-Marok u għandna records ta' kuljum mill-awtoritiet ta' dwan tagħna. Il-Kummissjoni eh, sissa m'għandix prova evidenza ta' frodi sistematiku jew falliment tas sistema li għandna mwaqfa. Għanna każ wieħed eh, partikolari li nirreferi li aktar il u dana jorbot l 2007 l-Olaf fil-fatt enfasizza li is-sistema hekk kif prezentement tista' twassal għal imġiba opportunistika mhux neċessarjament però bimġiba eh, ta' dwar frodi u allura hawnhekk għandna l-implikazzjoni ta' sistema tal-prezzijiet u anki dati għal dak il dan il-mekkaniżmu dan huma l-kompetenzi tal autoritajiet tad-dwana fl-istati membri. Punt ieħor li huwa importanti għal din mistoqsija huwa l-kuntest internazzjonali tal-kwistjoni dominata mir-round ta' Doha illi ovvjament għadha ma fit-tmiema u bidla fil-prezzi ta' dħul eh, tista' tkollha impatt fuq ir-riżultati li lħaqna sissa il-ftajim bilaterali l-ġdijt mal-Marok iħares l-importaturi, l-esportaturi Ewropej biex ikun hemm kwoti fuq tadam kif ukoll kontrolli għal kwantitajiet li jiġu importati. Minn barra dan dan il-ftejjim jagħti wkoll aktar kooperazzjoni u trasparenza għal dak li għandu xaqsam id-dejta ta' suq għal dak li xaqsam ħaxi xufrott. frott Iż-żieda fil-kwota ta' tadam kien illimitat għal 52 mill-1000 tunnellata u dan huwa maqsum matul erba' snin biex bekk insommu l-isma ta' suq kif ukoll il-provista tradizzjonali l-Unjoni Ewropea u bidla fil-sistema tal-prezzijiet trid tirrispetta t termini tal-ftehim internazzjonali. Il-Kummissjoni tassigura li regolament qed jiġi applikat kif suppost u fil-fatt qed investigazzjoni permezz tal-Olaf u dan x'aktar xi każ li tirreferi għalih is-Sinjura Mazzoni. U jekk hemm xi irregolaritajiet għal dak li għandu x'aqsam eh, interpretazzjoni mhux korretta tal-mekkaniżmi tal-implementazzjoni iżda u għafidejn l-Awtoritajiet Nazzjonali tad-Dwana li jsegwu r-riżultati tal-investigazzjoni li rkupru palissa għaddej iżda l-pubblikazzjoni tad-dejta hija r-responsabilta tal-awtoritajiet responsabbli ta' dwana. Meta niġu għall-organizzazzjoni ta' sorveljanza, punt illi semma mis-Sinjura Mazzoni, hemmhekk jiena ngħid illi Il-Kummissjoni kifet tagħmel monitoraġġ tal-importazzjoni ta' tadam mill-Marok permezz ta' sistema ta' cross-checking u l-kwantitajiet li jiġu rapportati mill-awtoritajiet Marok eh, Marokkini fuq bażi ta' kull ġimma huma jiġu monitorjati u d-data mbagħad jiġi paragonat mad-data li tingħata mill-awtoritajiet nazzjonali u anki minn mill-Eurostat. U għallur naħseb illi tassew għandna informazzjoni preċiża u jekk ikun hemm xi frodi sistematika u xi regolaritet sistematiċi dawn mill-ewwel nudraw bihom u ovvjament nidu azzjoni minnu fih. Grazzi ħafna Kummissarju. Issa għandna lill-kollega Herans Garcia, jekk jogħġbok. Grazie, Presidente. Grazzi Grazie, President. Qabel xejn nixtieq nirringrazzja lill-Kumitat. Liġi prezentata fejn l-Organizzazzjoni Spanjola ta' produtturi u esportaturi ta' xiex Ibbażat fuq il-rapport tal-2007 eh, ta' Olaf. Naħseb il-konklużjoni ta' dan il-rapport huwa ċari u juri li l-Kommissjoni Ewropea missa ndaħlet ħafna żmien ilu biex eh, tirranġa s-settur, speċjalment dak ta' dam. Il-Kommissjoni mhux biss ma ndaħlitx eh, biex tara jkun hemm xi erq Eh, dwar il-prezzijiet ta' tħul imma eh, wasta tal-ftejjim ta' ġdid mal-Marok. Signori, naħseb li wasal il-ħin biex l-Unjoni l-Kommissjoni tieħu bis ta' responsabiltajiet tagħha tar feqet isir il-frodi u li eh, jinġabru dawk il-taxxi li ma ġewx miġbura. L-Antana huwa li ma jkun hemm xi ftehim internazzjonali imma li nżguraw li daw tip ta' ftehim internazzjonali ma jkunux f'kontra l-interessi ta' produtturi Ewropej u jiġu rispettati kondizzjonijiet dak il-ftehim. Dwar il-ftehim ġdid mal-Marok, is-seftur tal-ħaxix u frott Ewropej kull ma jrid huwa garanziji biex ir-rispett tal-dawk il-miżuri li jiġu miftiema jisiru u dan isir biss jekk ikun hemm riforma tar-reġim ta' prezzijiet li eh, jitlu. Sa' kemm ikonna sistema ġdida ta' prezzijiet ma nistax ikonna ftejim ġdid mal marok <clears throat> Ma nistax nirratifikaw il-ftejim li l komissjoni ġaret u jekk hemm ċerta eh, responsabilità l-istati membri rridu tolbu l-istati membri biex jagħmlu sforz ekonomiku importanti. Ma huwa veru li aħna inna nitolbu li jkun hemm sistema fil-frontiera ta' dwana Ewropew bħalma hemm fil-każ tal-Istati Uniti biex ninkunu żguri dak il kontrolli kun qed isir. Grazzi. Mrs. Geringer Odenberg. Mr. Geringer Den Odenberg. Panie Przewodniczący. Grazie, President. L-opinjoni tal-bdiewa Ewropej li u l-bdiewa Spanjol li batu e, petizzjoni e, ta' dam importat prezzijiet e, baxxi huwa riskju għal produtturi Ewropej. Dawn huma prezzijiet baxxi ħafna li inqablu f'importazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Marok fuq livell ta' 46 euro għal mit kilo, iktar minn 70.000 tonnellata ġew importati u dan huwa darbtejn il-kwota li għanna fil-ftejjim. U dana ħolo situazzjoni fejn il-produtturi Ewropej qed jitilfu ħafna u anki fid-dwana fil-tul ta' dwana. Olaf qalet eh, fil-2007 illi it-tadam importat mill-Marok jista' jkun fih xi ehm, jinkludi xi irregolaritajiet għaliex għandna prezz li huwa taħt il-prezzijiet stabiliti u allura dawn qed javitaw li jħallsu il-miżati ta' dwana. Flimkien ma' eh, eh, membri parlamentari Ewropej oħrajn fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet jiena nixtieq insaqsi l-Kummissjoni jekk ix se tirrevedi ehm, din il-kwistjoni biex bekk nirkupraw is-sistemi. Issa na kollega eh, Tremosa. Dear colleagues, last October I take... Kollegi, nar f'Ottubru jena ressaqt mistoqsija l kommissjoni dwar diskrepanzi bejn servizzi differenti tal-Unjoni Ewropea dak xaqsom iċ-ċifri u dan abrabta mal-importazzjoni ta' tlam il-Marok fil-2008 kien hemm 100,000 tonnellata bejn Taxud u l-Eurostat. Il-Kummissjoni Ewropea wieġbet li rat problema kienet jaħdmu dwara. Iżda għadu mhux ċara li hija jekk il-Kummissjoni se tilħaq u tikseb dak li ċittadini Ewropej u l-produtturi tassew ilhom. Fl-Unjoni Ewropea aħna nimportaw it-tadam mhux biss mill-Marokk, iżda wkoll minn pajjiżi terzi oħra u rridu sibu mezz kif in-negozjati ikunu ġusti lejn kulħadd u mhux għaskapitu ta' settur agrikolu Ewropew għanna u koll nsibu mezz biex nikontrollaw dak li għedin ta' sew importaw minn pajizi oħra li l mill-Unjoni Ewropea, specialment fċerti eh, portijiet Ewropej ta' tramuntana. Minajr eh, sorveljanza effettiva eh, se ġejjini diffiċli ħafna għal dan is-settur jekk il-produzzjoni Ewropea ta' tadam qed jiġrilu ħsara minħabba dan il-ftejn mal-Marok, ikun diffiċli ħafna li nerġgħu niksbu il-produzzjoni hawnhekk fl-Unjoni Ewropea. Ir-regoli u l-obbligi jridu jiġu applikati ma' kulħadd, jiġifieri konna kompetizzjoni ġusta. Li ma nistgħux naċċettaw għall applikazzjoni ta' regoli differenti u dazji għal produttur Ewropew Eh, lilin mill-produtturi agrikoli. Li naċċettaw din il-ħaġa tfisser li se nitilfu l-kompetitività tas settur agrikolu tagħna kif ukoll illi ovvjament se jkollna impatt negattiv fuq il-ħaddiema. Jiena naqbel mal-kummerċ ħieles iżda jrid ikun hemm ukoll eh, regoli ġusti għaliex inkella il-kummerċ ma jkunx ġust u l-kompetizzjoni ma tkunx ġusta lanqas. L-aħħar naħseb li dan il-Parlament mandux jirratifika il-ftajim bejn l-Unjoni Ewropea u il-Marok minna ma jkunem kondizjonijiet li għandhom xaqsmu ma ċerti kwistjonijiet rabta mal-Marokku jekk ma nagħmlux hekk allura aħna se nittilfu l-attività tagħna u anki l-attività tagħna tal-produzzjoni tal-ikel fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Kristina, inti xtaqt tagħmel intervent f'Catch the Eye jew xtaqt tagħmel mistoqsija lill-aħħar kellim. Catch the Eye? Iva? Tajjeb, grazzi. Sir Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente. É quando da discussão. Grazie, President. Meta niddiskutu l-ftejmiet ta' kummerċ dwar prodotti agrikoli mal-Marok u pajjiżi mediterrani bħal Izrael, per eżempju, u l-Eġittu, aħna noqogħdu attenti x'ngħidu, aħna edna illi dan jista' jwassal għal tnaqqis fil-produzzjoni l-iktar f'pajjiżi bħal Portugal u dan ifisser aktar problemi biex jiġu mkabra dawn il-prodotti. Aħna ma jġobniex il-fatt li l kummerz tal-frott u l-ħxejjex jinsab taħt pressjoni bħal din. Minħabba l-pressjoni tal-prezzijiet illi ġejjin mis supermarkets il-kbar għal skapitu tal-produtturi. Il-liberalizzazzjoni tal-kummerċ fl-agrikoltura se jeri iwassal għal metodi ta' produzzjoni intensivi illi minnu se jivvenifikaw il-kumpaniji tal-agrikoltura l-kbar u se jibatu l-irtsiset iż-żaru ta' daqs medju dawk tal-familji u ovvjament il swieq lokali mhux ser ikollhom provvista u dan ser ikollu impatt fuq l-ambjent fir rigward tal-kwalità ta' ikel. Issa dawn il-kliem ta' twissija rajna illi kienu tajbin. Il-Komissjoni ma semmetx it-twissijiet tagħna u ma maħarsux l-interessi tal-bdiewa tal-Unjoni Ewropea ma żgurawx produzzjoni ġusta biex ikomplu jeżistu l-irtieset ta' daqżar. Issa ndunajna l-Komissjoni injurat ir-rapport Olaf illi tkellem kontra l-irregolaritajiet tal-importazzjoni tal-tadam. Dan ir-rapport jaraf illi dan kellu impatt fuq il-prezzijiet li naqsu fl-Unjoni Ewropea. Issa fil-kapitolu ġdid tal-Agrikoltura Kummissjoni Ewropea ddeċidiet illi żżid aktar l-importazzjonijiet tat-tadam li qed jidħlu fl-Unjoni Ewropea. Meta ser twaqfu dan it-tip ta' fundamentalizmu liberali fejn qed jiġi sagrifikat kollox kollox biex jibbenefikaw il-kumpaniji l-kbar, il-produtturi l-kbar, kif ser tikkompensa l-Kommissjoni l bdiewa għaliex huma raw telf kbir. Grazzi l-Onorevoli Mato għal dover. Grazie, President. Il-polturi tal-tadam tal Canarias, Mursia, Andalusia u Valencia huma kollha fl-Unjoni Ewropea għandhom bżonn il-Kommissjoni taġixxi b'forma deċiżiva meta faċċati b'sitwazzjoni li huwa qed jagħmel dannu hemm frodi u dan ta' fuq. Il-Marok nħabba il-ftejn ma l-Unjoni Ewropea għandu prezz ta' tħul li mhux qed jirrispetta kull mar nagħmlu nħarsu l-2007 l-2010 Il-Komissjoni taf il produtturi ta' tadam Spanjoli jridu jikkompetu mal-Marokkin f'kondizzjonijiet li huma ta' diskriminazzjoni fej edin jihdu fil-jom eh, eh, spejjeż ta' produzzjoni li huma ħafna zet olja nħabba l-standards tal-Ewropej ta' kwalità, eh, kondizjoniet fitosanitarji, kwestjoniet tal-kondizjoniet ta' xogħol u hekk. Il-produtturi tagħna bi sforz kbir u nħabba l-kwalità qed jaħdmu malajnko biex jippruvaw isalvaw il-kultivazzjoni tagħhom. Imma dak mhux naċċettaw xuwa il-Kommissjoni tinjora l-fatt li eh, din is-sistema mhux qed tiffunzjona sew ta' prezzi ta' tħul dana jiffavorixxi il-frodi kif il-Olaf uriet. U l-Kommissjoni tħares l-naħa l-oħra meta tara li mhux qed jiġu rispettati eh, il-ftehim ta' dan mal-Marok. Mhux biżejjed il-Kommissjoni tgħidilna li eh, din hija responsabilità tal-Istati membri jekk huma ma jirrispettawx l obligazzjoni tagħhom, il-Kommissjoni tista' dik li mhux ħaġa tollerabbli u huwa li li eh, kwantitajiet enormi ta' tadam ma jħassux il ittax li huwa li għandhom jħassu u mwħed juniora il-produzzjoni tal-Marok mandomx ikomplu ikompetu mal prodotti spanjoli forma diznejali. Il-ruol taħħa jamlu jirrispettaw l-ftejim u jiddefendu l-interessi tal-produtturi ta' Murcia Canarias, Andalusia Valencia, għabel ma jkun tartwis. Grazie. Thank you. <clears throat> Mrs. Andres Barea. L-Onorevoli Andres Barea. Grazie ħafna, President. Mill-2003 qed nitolbu tibdil fil tejn dwar prazz ta' tħul ġi mitluba mill dal-Parlament, mill-Istati Membri, minn Spanja, minn Franza, appoġġati mill-Italja, il-Greċja u l-Portugal. Eh, eh, dan unħabba li memx applikazzjoni adekwata tal-regolament u hemm xerta eh, taxxi fuq li mhux qed jitħallsu. Allura s-settur qed jiġi proġudikat hemm kompetizzjoni disleali u ċerta stati ma jidaħlux is-sisa li suppost, il-taxxi fuq id-dwar li suppost l-artiklu 5 ta' dan il-regolament jippermetti li l-affarijiet ma jisiru sew u l-Olaf Eh, li jgħid li il metodu ta' kalkulu li biex jaraw l-ħlis eh, mhux għet s-sir sew. Eh, Kommissjoni li tagħti soluzzjoni, mbżon li għet s-sib soluzzjoni risposta għas sistema ta' produzzjoni u l-istati. Il-16 sena li ilu għaddejda u l da settur tal-ħaxix u frotta qed jiġi affettwat Valencia, Mursja, Andalus, Eh, eh, qed jiġu affettwati u għandu jkun hemm soluzzjoni u l-konsumaturi wkoll għandhom konsekwenzi għalihom. Grazzi. Sur De Castro. L-Onorevoli De Castro, President, eżis kollegi. Il-petizzjoni li qed niddiskutu llum waslet fi żmien fejn il-Kummissjoni, il-Kumitat tal-Agrikoltura u l-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali tal-Parlament qed jiddiskuti dwar kapitolu ġdid tal-Agrikoltura fil-rigward tal-ftejjim mal-Marok. L-għala konfermanna illi kien hemm irregolaritajiet dwar il-kalkolu tad dazi marbuta mal-importazzjoni tal-tadam u dan wassal biex ħoloq dan għal produtturi Ewropej. L-istess produtturi li jesprimu l-inkwiet tagħhom minħabba iż-żieda tal-importazzjoni tal-tadam u l-frottu ħxejjeż mod ġenerali u ma jafux u ser jintlaħaq dan il-ftejjim. Aħna ovvjament nafu xinu ma dan it-ħassib u jimportana dwarom dan u madwar ftejn bilaterali li sagrifikaw il-parti tal-agrikoltura l-interess aktar kbir. Għanna ser nkomplu nisħu dan Irrid ngħid li situazzjoni sitwazzjoni attwali ta' kriżi ekonomika u politika fil-Magreb kollu trid wassalna biex naħsbuha darbtejn. Inkunu aktar solidali fi rigward ta' dan il-ftehim, grazzi. Don Revoli Garcia Perez. Grazie. Grazie ħafna, President. Kif eh, jitolbu eh, il-Komissjoni eh, għanti tbiddel għal Spanja u Stati membri oħra, tbiddel ċert artikli tar regolament li aħna qed nagħmlu referenza għalih. Issa dwar il-metodu ta' kalkolo biex wieħed jistabilix l-prezz ta' dħul wieħed irid jellimina wieħed mit-tlet metodi li jeżistu dak li jdulu da' tutti. Dan it-tibdil huwa ħaġa ta' bżonn għax minżommu f'moħħu l-importaturi jużaw il-metodu li jżiet interessom biex ikunu jistgħu jħallsu nqas taxxa ta' tħul. Issa li tħul eh, fis-seħħ tal-ftehim ġdid qiegħed eh, pendenti minn approvazzjoni minn dal-Parlament l-aħħar argument il-Kommissjoni eh, li għandha tagħti huwa li tipproċedi billi tikkoreġi s-sistema. Aħna ninsistu għal darboħra oħra li il-prezz ta' tħul għandu jiffunzjona sew li l-unika ħaġa nistgħu eh, nippretendu u l-bdewa tagħna meta danna tidħol fis-seħ. Grazzi. Thank you. Now to catch the Grazzi sal-proċedura KHDI l-Onorevoli Lavija. Grazzi President, Aziz Komissarju, jina naħseb il-dibattitu tal-lum wara li kena din protezzjoni li ġiet prezentata il-FEPEX u dibattitu fuqtu u ġej f'mument tajjeb għaliex dan il-Parlament palissa qed jiddiskuti wkoll dwar il-ftejjin kummerċjali mal-Marok. Il-petizzjoni tqajjem problema illi jider illi l-lum il-Kummissjoni għadha ma sabit soluzzjoni għaliha. Dan il-Parlament qed iħeġġeġ ċertu forza biex tinstab din it-tweġiba qabel ma ninħu il ftajim li jmiss għaliex ma jistax ikun illi nkomplu nġelu l bdiew Ewropej iħalsu din din ir-rieda għal skambju liberu illi jinsab fl-Ewropa aħna irridu niproteġu, għanna ħtieġa li niproteġu l-bdiewa tagħna mhux biss dak li għandu xaqsa mit-tadam imma wkoll fir rigward tal-produzzjoni kollha tal-frott u l-ħxejjex illi ser tintlaqat ħafna B'dan, b'dan il-ftuħ eh, tassu, grazzi. Is-Sur Panzeri. Grazzi President. Jina eh, nista' nifhem il-kritika li dal dalodu hawnhekk fil-gwar tal-petizzjoni li ġiet prezentata. Naħseb illi għandna ħafna x'namlu biex niżguraw illi ftehim bħal dan, ftehim ġenerali dwar prodotti tal-bidja mal-Marok nkunu nistgħu nsibu konsens dwaru ftehim illi jrid iwieġeb partiġijiet ta' bilanċ illi ma jpoġġix eh, fi problemi il bdiwa Ewropej u minna l-oħra jrid ikollna regoli ċari u trasparenti ta' kompetizzjoni fis-swieq agrikoli. Din hija triq li rridu naqbdu biex niżguraw illi ikun hemm rapport pożittiv bejn l-Unjoni Ewropea u l-Marok. Għalhekk nistieden il-Kummissjoni biex tipprova ssib soluzzjonijiet xirqa u ma tinsiex l-interessi tal-bdiewa imma lanqas tinsa politika imġedda, politika ġeneruża fil-konfront tal-Marok liktar qudiem dawn l-affarijiet dawn l-avvenimenti illi qed iseħħu ġewwa l-Magreb. Tkun xaġa siwja illi nifmu u jien rriċ illi flok eh, nimportaw prodotti agrikoli, eh, eh, nimportaw biss l-dawk illi għedin jiġbru it-tadam u għalhekk huwa importanti biex ikonna politika ġdida u importanti. Grazzi l-Onorevoli Romeva. Naħseb li fl-modi l-esperjenza tal-business as usual dejjem tatna ħafna problemi. F'dan il-każ l-nodu eh, attenti ħafna speċjalment eh, ħabba situazzjoni li fil-Magreb Fil-situazzjoniet prezenti naħseb li ma tkunx eh, eh, tagħmel sens li nagħmlu l-ftehim kummerċjali mal-Marok. Para eh, wieħed mill-rapporters tal-Komissjoni tas-sajt naraw eżattament kif qed javanzaw fil-qafas preżenti u ngħidu l-tadam u jew kwalunkwe prodott jiġu fl-istess kondizzjonijiet li dawk li wieħed normalment jitlob il-lokali u jekk m'għandniex din tip ta' garanzija allura għandna u naħseb li nispera din il-kamna narġaw nħarsu minn ġdid lej il-qafas. Eh, aħna eh, għanna bżon li mux li konna politika eh, ta' protezzjonizmu ma li kunem ġustizza kommerċali biex nkunu nafu il-qafas biex nkunu nistgħu naġixu b'forma responsabbli ġusta grazzi. Thank you, Mrs. Gutierrez Cortinas. L-Onorevole Gutierrez Cortines. President, Ringrazzja l-kollegi li qed jifmu l-problema li qed għalli għandna fil-Mediterran. Delegazzjoni Spanjola u daw kollha li jifmu l-Kanarias, Mursja, Valencia u Almerija. Apparti li eh, eh, qed jiġu frustrati nħabba l-Kommissjoni mhux qed eh, tagħmel dak il suppost u qed jingħalqu u intrapriż qed nirċievu daw l-immigranti mill-Afrika mill-Marokku mill-Afrika taħt Afrikana tal-nofsenar. Dawn huma nies li qed jistgħu jiġu jaħdmu u jibatu flus il-familja tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli f'dan il-każ biex eh, tagħmel dak li trattati jgħidu li għandha tagħmel u tara kif tista' tiddefendi il-ċittadini eh, tagħna u mhux niftħu il biberaħ fej indaħlu prodotti li għandhom kondizzjonijiet fit sanitarja li verament għandna dubji fuqhom. Grazzi. Mr. Jar. Jar, Grazie Presidente su Interno Europeo ma ġiex stabilit biex jaħdem għal protezzjoni tal-konsumatur aħjar. Uma għandhom id-dritt li kolom prodotti tajbin ġusti fl-Ewropa li niftussu ifisser illi il-kwota tal-importazzjonijiet kontrollat ra trid tilħaq dawn it-tlet rekwiżiti l-ewwel nett. Il-kwantità awtorizzata tal-importazzjonijiet trid tiġi monitorjata bl-aħjar mod l-iktar dwar dak li għandu x'jaqsam il-kwantità. Imbagħad il-kwalità wkoll trid tiġi immonitorata. Dan huwa marbut mal-istandards tal-produzzjoni. Tilet net l-effetti fuq il-bdiewa fl-Unjoni Ewropea jridu jiġu meqjusa. il-negozji ma jridux jaraw xinu ma l-interessi tal-industrija biss u jinjaraw l-bdiewa u għalek irridu narġaw naraw darbtejn il ftejim il-ġdid mal-Marok. U noqogħdu attenti qabel ma naqblu dwaru l-Onorevoli Donta. L-Onorevoli Donta? Iva, grazie, President. Jina nishtiq nirringrazzja l-produtturi Spanjoli illi resqu din il-petizzjoni għaliex kienet petizzjoni fuqta għal bosta xhur issa f'din il-kamra Aħna inna nwissu l-Komissjoni dwar il-perikli għall-ekonomija tagħna, perikli ta' ċertu ftehimiet bilaterali. Ovvjament aħna sensittivi għal kwistjonijiet marbuta mal-iżvilupp tal-Marok. Aħna irridu in jibqgħu fil-Marok għaliex din hija l-aħjar soluzzjoni possibbli biex nevitaw problemi marbuta mal-immigrazzjoni aktar tard. Iżda meta l-Kummissjoni tgħid illi ftehim ġdid qed isaħħaħ sitwazzjoni diġà eżistenti, aħna qegħdin naraw mir-rapporti tal-Olaf illi s-sitwazzjoni U soluzzjoni li l-Kommissjoni qed tisħaq dwarha mhijiex l-aħjar soluzzjoni, xtieq inwiss il-Kommissjoni dwar xi ħaġa oħra. Aħna għalunna illi l-ftejmiet negozjati jew li qed jerġgħu jiġu negozjati sejrin jgħinu l-produtturi tal-Marok imma dwar min qed nitkellmu, dwar liema produtturi qed nitkellmu. Issa daw l-esportaturi huma wis negozji, negozjanti kbar tal-agrikoltura illi xur tsiset kbar fil-Marok u għalhekk mhux qed jibbenefikaw il-bdiewa żgħar fil-Marok għaliex huma ma jistgħux jistgħu jipproduċu f'kundizzjonijiet li huma aċċettabbli għas-swieq Ewropej. Ejjew ma nisbaljawx. Jiena qed nistieden il-Kummissjoni biex ma tiżbaljax. L-Onorevoli il-Sur Sefkovic, jessal l-Kummissarju. Grazzi sew, President. Jek ti permetti li nishtiq nibda f'xi ċifri għaliex referejna għalihom fl-istqarrijiet ta' bosta kelliema. U għalhekk nixtieq ngħid illi l-importazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea kibru minn 185,000 tonnellata fl-1999 għal 295,000 tonnellata fl-2010. Wara xera normali tal-importazzjonijiet Dan segwa xejra tal-importazzjonijiet ta' xejjex minn madwar id-dinja, Għazda fl-istess waqt l-importazzjonijiet kiber minn 244,000 għal 290,000. Jien nixtieq ngħid illi il-xer ta' dam il-Marok naqas għal 79%. Il-varjazzjoni tal-importazzjoni varja matwar is-sena 6.5 miljun tonnellata huma destinati għal suq. Huma importanti li zommu dawn iċ-ċifri f'moħħna biex inkunu nistgħu nżommu din id-diskussjoni fl-iskala xirqa. Dwar iftejmit il-ġodda mal-Marok aħna fil-Kummissjoni nemnu illi huwa ftehim modest, bilanċat u jekk jiġi approvat. Il-Kummissjoni ser tiżgura illi l-kundizzjonijiet kollha jiġu imħarsa kwantitajiet addizzjonali taħt il-kwota ta' rata ta' tariffi sejrin jinżammu taħt il-provisti tradizzjonali l-Unjoni Ewropea. Il-livell annwali huwa dak ta' 300.000 tunellata bħala medja u hemm ukoll 52.000 tunellata addizzjonali u ser ikun hemm għalhekk 285.000 tunellata. Ser ikun hemm 15.000 tunellata ta' importazzjonijiet skont ir-reġim ergo omnes. Nixtieq nitkellem dwar problema oħra illi tqajmet. It-talbiet il rikesti li aħna ma ġixejniex. Jiena ma naċċettawx dawn l-istqarrijiet. Aħna ma sibniex falliment sistemiku tas-sistema. Kien hemm każ wieħed li ġie preżentat hawnhekk illum ukoll. Dan il-każ Olaf investigat il-problema. Ukoll batet isejbit tagħha lill qorti Franċiża Iżda l-irkupru parzjali tal-dazzi mhux imħalsa diġà beda. Jien nixtieq ngħid li dwar kontrolli fitosanitarji il-Kummissjoni qed tiżgura l-ola livell ta' standards, l-ola livelli ta' kontrolli fuq kull importazzjonijiet tal-likel ta' ħxejjex u frott frisk fl-Unjoni Ewropea. Jien nixtieq ngħid illi jiena nifhem il-viġilanza tal-membri tal-Parlament Ewropew u wkoll il-viġilanza tal-settur tal-agrikoltura. tal settur tal agrikoltura rigward ta' din il-mistoqsija din kwistjoni jekk importanti jien nixtieq niżgurhom illi jekk l-organizzazzjoni ikollha evidenza konkreta ta' frodi aħna nistidnuhom biex jgħidulna biha il-Kummissjoni ser tanalizzaw tieħu l-azzjonijiet xirqa jekk ikun meħtieġ. Grazzi tassew, President. Grazzi, Kummissarju. Grazzi lil kulħadd id-dibattitu issa magħluq u s-seduta hija sospiża sa nofsinhar, grazzi.